inkunu sew nħarġu u natu tamir lil gwardjani tal-frontiera biex jiġildu kontra terrorizmu u jizommu l-migranti. Imma il-konsekwenza hija ċara l-ak li qabel kienu rottot siguri ta' migrazzjoni inklusa nisa u tfal, ma rotot ta' riskju sekwestru u anka stupri. Huwa impossibbli wieħed jagħmel transitu mingħajr ma maħallas il-mafi u dawn il-politiċi il tagħkom tant jifavorixxu n-negozju tal-mafi, ishom ma mamula għalihom. hemm persuni li għandhom dritt għal l-azil fl-Ewropa imma li ġew eh, arrestati u torturati. Grazzi għal minuta Istur Le Breton. Merci, Madame la Présidente. Grazie, Signora President. Bħal patta Marrakesh tal-ġnus maquda l-Kummissjoni Ewropea temmen illi Is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni hija fatalità u rridu nieħdu tliet miżuri. L-ewwel nadottaw il-regolament ta' Dublin illi tiddistribwixxi l-immigranti għabbażi ta' distribuzzjoni eh, ta' bil-fors bejn il-pajjiżi u ġestjoni tal-frontieri. bix Schengen Dawn kienu miżuri assurdi, falliment totali bħal pjanta Juncker tal-2015 biex inqasmu dawn in-numru kbir ta' migranti. Ħafna pajjiżi eh, mar nexxilhom xi proteġġu l-identità nazzjonali tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll hija lesta biex timxi lejn il-mewt tagħha għax mhux qed tara din il-problema serja li għandna. Issa is-sur Koelo għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Komissarju Avramopoulos, eh, Segretarju tal-Istat, eh, persuna mietet eh, meta kienet risqa li frontieri tagħna fl-aħħar ta' sena l-2018 kienet sena tal-biża b'aktar minn fatalità waħda għal kull mitwasla. Aktar nies qed japplikaw għal ażil u ħames pajjiżi biss għadhom jilqgħu 75% kważi ta' dawn in-nies. Minħabba narrativa populista riċenti qegħdin naraw li ħafna minnhom ma kinux eh, lesti joqogħdu fl-Ewropa. Imma mhux veru kif qalu l-popolisti, fl-2017 l-effiċjenza ta' ritorni kienet ta' 37% inqas minn dik tas sena ta' qabel. Aħna stajna ninforzaw il-Frontex u hekk irridu nagħmlu, irridu nistennew li jkollna Aġenzija tal-Ażil Ewropea. Il-gvernijiet għal darboħra reġgħu ħolqu l-problemi hawnhekk kif għal sur Demerera, se tagħmlu fil-format tal-presidenza tagħkom fl-aħħar il-Kunsill se jisma' lil dan il-Parlament dan jeffettwa mhux biss il dawk li qed ifittxu protezzjoni fit-territorju tagħna, imma jeffettwa wkoll l-immaġini tagħna madwar id-dinja. Dan ixekkel il-konformità mal-valuri tagħna u jinkoraġixxi in-nazzjonaliżmu u l populiżmu Grazzi. Is-sur Nida Mule għal-minuta. pontosan mutatják azt, hogy milyen helyzetben vagyunk ma. Mela, qed nitka fuq immigranti li kunu fuq il bahar Mediterran, sitwazzjoni attwali. Nis ipokriti li mhumiex kapaċi jiffirmaw regolament ġdid ta' Dublin Mem l-ebda opportunità biex ikollna regolament ġdid ta' Dublin u jien naħseb li hemm bżonn li jkun hemm ftehim temporanju ġdid għalmenu sakemm il-mandat ġdid fejn jkun hemm il-garanzija għall-insedjament ta' migranti stati membri li mhumiex lesti li jagħmlu dan għandhom jħallsu ċerta kwota Sur Kummissarju preżenti, Sinjura President tal-Kunsill, għandkom bżonn tistudjaw soluzzjoni temporanji għax inkella ma jnexxilniex nimxu l qudiem grazzi. Thank you. I wanted to hear the end of your contribution before I give the... Qabel ma ngħaddi il-kemma l-sur Vissisten għal-minuta nixtieq nirringrazzjak. Issa, grazzi President, kull sena mijiet ta' eluf ta' immigranti illegali jgħaddu mill-frontieri Ewropej. Meta tisma' dibattitu hawnhekk, tieħu l-impressjoni li n-nies qegħdin jappoġġaw l-illegalitajiet kemm in-naħa tal-kontrabandisti kif ukoll eh, mill-migranti li m'għandhomx aċċess tal-Ewropa. Il-maġġoranza kbira ta' dan il-Parlament ishom jaħsbu li għandna nillegalizzaw eh, il-wasla ta' madwar miljun persuna kull sena dawn in-nies ma jistgħux jintegraw hawnhekk fl-Ewropa. U għalhekk huwa importanti għad-Danimarka illi tibqa barra mill-ġen ta' integrazzjoni illi għaddej hawnhekk fil-Parlament. L-uniku istituzzjoni, li ħadet eh, rotta sensibli huwa il-Kunsill u għalhekk aħna nisperaw li il-Kunsill se jibqa eh, ma jilqax il-proposti tal-ġen, tal-Kummissjoni u tal-Parlament uh, u din il-pressjoni fuq l-immigrazzjoni. Għanna nwaqfu l-immigrazzjoni illegali qabel ma din tkisser l-Ewropa. Grazzi l-Onorevoli Guzman għal-minuta. L-ewwel deċidew li jgħalqu f'karikantu l-fruntieri sabiex l-ebda migrant jgħala jirfess fuq l-Ewropa u mbagħad għamlu strategija tad-diswazzjoni ġifiri li għom imutu fil-Mediterran u mbagħad ħalluhom fidejn il-mafja għaliex m'hemmx mod ieħor kif jasal u ma qasħallu l-NGOs salvaw in-nies. Anka Spanja ma permettiċ l-Open Arms li t-salva n-nies u din hija kompliċi til. U issa l-istrateġija għaddejja għal li għaqqas bisa ħallum jitilqu mill-Afrika. Dan huwa l-kolonjaliżmu l ġdid u hemm ftehim ma' pajjiżi Afrikani li qed jiġu finanzjati permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea ċentri u fej uħet e, e, jala innis pala skjavi u jittorturawom. U l-Unjoni Ewropea tagħmel ftehim ma' dittaturi bħal fis-Sudan. U il-lemin estrem qed jiddiskuti anka sa' soċjodemokrazija. Grazzi għal minuta u nofs, is-sur Zamid Iva, signora, signora President, huwa <clears throat> kas li meta nirreferu għal dak li ġara il-ġimgħa li għaddiet fejn wara dak li kienom ilu isofru għal kważi tliet ġimat disa' u erbajn persuna inkluż ħames tfal li tħallew abbord dawn iż-żewġ dajes u li l każ tagħhom fl-aħħar ġie riżolt imma ġie riżolt isuq it trattat fuq bażi ta' kriżi telefonati għaddejjin bejn prim ministru u ieħor. il kummissarju avramopoulos naħseb li esprima sentiment ewropew mill aqwa meta qalilna dan mhuwiex dak li l-unjoni ewropea għandha tirrappreżenta għaliex fil verità dak li rridu huwa li jkun hemm mekkaniżmu sostenibbli mekkaniżmu sostenibbli li huwa bbażat fuq il valur tagħna tas-solidarjetà mhux li nittrattaw każ każ u jiena nżid kummenti oħra hawnhekk ukoll għaliex rajna sitwazzjoni fejn ikollok anki tattixi ta' pressjoni kbira minn pajjiżi kbar fuq pajjiżi iżgħar tattixi ta' ebulijar dan ma nistgħux nittolerawh. ma nistax ma ngħidx ukoll kemm huwa kruċjali li nindirizzaw il kwistjoni li jrid ikun hemm policy ċara ta' ritorn ta' min m'għandux dritt ikun f'pajjiżna. però ma nistax ma nagħlaqx sur president billi nirringrazzja lill kummissarju avramopoulos għal kummenti tiegħu rigward malta qal li se jerġa' jiġi fostna mhix l-ewwel darba tiegħu u mill-ġdid jerġa' jkun milquh f'pajjiżna. approach very fast the end of the mandate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 noħolmu jekk ngħidu li nix politika effettiva dik iridu nwiġbu llum u l-tweġiba din il-mistoqsija hi naturalment għandna bżonn approċċ komuni għaliex inkella il-mistija ta' Sea-Watch CI eh, se tibqa' isseħ u għaluf ta' nisse jibqaw imutu. Għanna tlet xhur bħala opportunità illi għanna naħtfu eh, jiena insaqsi l-President eh, ta' Rumena, ħudu din l-opportunità irritu konna kmiem vi ċari taħt trattati xol suppost li sar f'dan il-Parlament kena ħafna rapporters e għanihdu l-opportunità, President, biex f'dawn it laċur namlu dak li għanna namlu. Grazzi. Thank you. One minute, Mr. Radev. L-Onorevoli Radev għal minuta. minn Gris. se paralizira. Mawx eh, miżuri kbar għaddejjin. L-Unjoni Ewropea hija magħluqa hawnhekk. Ma rnexxiliex tagħmel risistemazzjoni ta' eluf ta' immigranti mill-Italji u l-Griċa il-Greċja. Mar nixilix tamer riforma ta' sistema tal-azil u tal-immigrazzjoni. Sinjuri, il-mod ta' kif aħna nistaw inkampaw ma din il-krizi i illi intemmu il riforma tal-azil tagħna biex inkunu ċari minu responsabbli għal dawk li qed fitxu l-azil min jagħmel screening tal-applikazzjoni tal-azil u kif niddistingu bejn il-migranti ekonomiċi u dawk li qed fitxu eh, l-azil dan importanti biex eh, aħna neħu l-pressjoni minn fuq dawk l-istati membri bħal Malta, eh, il-Greċja, l-Italja u l-Bulgarija. Kulħadd għandu jieħu r-responsabilità tiegħu hawnhekk. Grazzi l-Onorevoli Costa għal minuta. Eżis kollegi, ftit ta' ġranet ilu rajna loba bil-ħajiet ta' 49 persuna ġew salvati mill-NGOs fl-aħħar. Imma il-refugjati fuq Sea-Watch u CI kienu traumatizzati, kienu għajjenin imma fl-aħħar waslu Malta. Din il-ħaġa se terġa' tinqala naturalment. Il-bastimenti ta' salvataġġ eh, se jkollhom portijiet fejn jisbarkaw kif għanna taħt il-liġi u l-istati membri x'se jagħmlu mbagħad se jerġgħu ifallu, għandna bżonn soluzzjoni urġenti. Irid ikun hemm ta' stati membri illi jaħdmu flimkien għabbażi ta' distribuzzjoni permanenti illi rridu naqblu fuqha. Rridu komplu negozjati fuq eh, Dublin tlieta wkoll hemm referenzi għas solidarjetà però din hija xi ħaġa li wieħed qed irid jieħu azzjoni fuqha. L-Ewropa għandha twaqqaf il-programmi ta' salvataġġ tagħha biex ma jibqgħux imutu nies fil-Mediterran. Grazzi, issa għall minuta l-Onorevoli Mandel. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kollegi, il-valuri ta' dinjità umana u tal-libertà huma importanti ħafna fl-Ewropa minn partijiet oħra tad-dinja u għalhekk l-Ewropa hija daqshekk attraenti huma fiċ-ċentru ta' dak li temmen l-Ewropa u allura rridu nieħdu responsabilità ta' Ewropa b'saħħitha bbażata fuq dawn il-valuri Imma dan ifisser ukoll li l-Ewropa għandha bżonn sistema li tassisti il dawk il verament huma l-iktar dajfa, l-iktar li għandhom bżonn illi huma jidħlu fil-pajjiżi tagħna u mhux jiġu traffikati bħala kriminali. Kif qal il-Kummissarju, il-problema ġejja mill-fatt li għandna dawn il-gangs kriminali Kenna suċċess nindirizzawhom fil-Balkani u fil-Mediterran il daw il-gangs u issa rridu naraw illi nintegraw il dawk li qed jaslu fl-Ewropa wara dak li għamilna. Grazzi l-Onorevoli Kienge. Grazzi. U jisjet minn senna li din il-lawlo kienet id-deliberat il-riforma ta', ta regolament ta' Dublin kienet koraġġuża ibbażata fuq is-solidarjetà il fenomenu migratorju diffiċli li aħna nsolvuh mingħajr sens ta' responsabilità u mingħajr l-ebda garanzija ta' responsabilità tar rifuġjati u drittijiet tagħhom. U dak li ġara fl-Aquarius u Sea-Watch fost oħrajn hija xi ħaġa li għandna niftwajnihom fuqna. U l-NGOs li huma mdaħlin fit-tiftix u s salvataġġ iridu nikkoperaw fuq il- l-umanità l-affarijiet umanitarja. E aħna l-ewwel fl-ewwel post irridu nsalvaw il-ħajjiet u npoġġuhom fl-ewwel eh, port sikur u jkollhom merħba din jituża u jkritu hemm responsabilità u l-gvernijiet eh, għandhom bżonn jitilqu minn kull demagogija u jieħdu ħsieb eh, fuq il-Global Compact taħt in-Nazzjonijiet Uniti. Grazzi. Grazie ħafna. Kollegi, issa jien għandi ħafna kellima fuq il-lista ta' catch tiegħi se nagħmel l lista nibdew bis-sur Lokist Alwaj. del asilo siempre frustrada por el Consejo. Et nitkellem fuq da suġġett kemm il-darba il-Kunsill eh, eh, eh, ħassar l-affarijiet li kienu għaddejjin u poġġa problemi mblokka l-possibilità ta' soluzzjonijiet. Il-PPE ħareġ b'xi diversi fuq ir-rinforzar tal-frontieri tal-Istati Membri u r responsabilità maqsuma tal-azil għall-applikazzjoni tal-azil in-nies huma imħawdin hemm ikun nitlob allura l-Kunsill biex juri r-responsabbiltajiet tagħhom. U jrid ikun hemm soluzzjonijiet sistema politika tal-ażil Ewropea, umanitarja u responsabbli ma nistgħux sempliċement noqogħdu nduru mal-lewża ejja jkollha miżuri tanġibbli u ma nikkriminalizzawx il-NGOs. Irrispettaw l-obbligi tagħkom ħanibda nkun ibsa fuq il-ħin tajt il-President il-kellim li jmiss. Eh, għanna bżon soluzzjonijiet għal pajizi afrikani u blajnuna ta' sosten demografiku. L-lum daw l-istati madomx jaħdmu u b'dan il-moment għanna dawn l-istat li mhux kapaċi jikkoperaw biex iwaqfu l-flussi migratorji. Dan xi jfisser l-Unjoni Ewropea tirdoppja l-isforzi tagħha biex issalva il-ħajjiet anke fuq il-frontieri esterna ta' barra tal-Unjoni Ewropea li nkomplu nittoleraw il- migrazzjoni illegali ħasservi biss għall kriminalità organizzata għandna bżonn ta' differenzjazzjoni ċara bejn dak li qed jitlob b'mod ġenwin l-ażil u l-oħrajn e, il-migranti ekonomiċi u s-sistema bejnietom tkun differenzjata. U din il-problema li aħna għandna bżonn naffrontaw. Grazzi ħafna, grazzi. Is-Sinna Verkens. Signora Kommissarju, dis-sena ħad tkun importanti ħafna li naridu nuru l-ċittadinanza Ewropea li aħna kapaċi insolvu l-problemi tagħna. Allura għandna il-Parlament għandu qudiemu politika immirata ħafna tal-azil. Aħna maħniex favur li niftu l-frontieri, aħna favur li jkollna sistema talba unika eh, tal-azil mingħajr eh, eh, talba biex tintażel f'liema pajjiż se tmur. Irridu nipproteġu l-tfal, irridu niffaċċjaw il-problema tat traffikanti, irridu nirreformaw is-sistema ta' ir-regolament ta' Dublin hija l-Unjoni Ewropea biss u mhux l-Istati Membri li għandhom issibu soluzzjoni għall migrazzjoni Jiġifieri m'għandniex noqogħdu nġibu figuri u nallarmaw il-poplu għax din hija ħaġa tal-mistħija. Għandna bżonn approċċ qiebes. Grazzi il-kellim li jmiss taħt KHDI. Grazzi Presidenta. in tal-lemin qiegħda tirbaħ kull ma jmur iż-żmien iffaċċjati minn daw il-problemi li għaddej minnhom bħalissa fil-migrazzjoni Grazzi għal-liberali u għal issa għanna tal-lemin estrem li għedin jieħdu sopravvent u għedin jirbħu bħalma ġaraw koll l-Svezja. U dan huma riċetti li huma stupidi dawk li aħna nisimgħu min-naħa tal-lemin estrem aħna inna snin e, e, naħlu żmien u nitkellmu fuq ir-riformi ta' Dublin, etc. Jidher li l-istati membri mhumiex kapaċi li jaslu għal ftehim u hemm nuqqas allarmanti ta' solidarjetà. Ħadd ma jrix responsabilità u kulħadd jitkellem fuq sovranità e, ejja nneħħu dan l-ispirtu li għaddej bħalissa fost l-Istati membri. Grazzi. Erba snin wara l-bidu tal kriżi migratorja għadna qegħdin nargumentaw fuq kemm rifuġjati u e, u immigranti kull stat membru għandu jieħu mhux biex nagħmlu minnhom ċittadini imma biex naraw kif kemm għandna e, e, kemm ikollna numri qudiemna kull stat membru biex e, jiġestixxi l-applikazzjoni tal-ażil. Allura x'inhi s-solidarjetà? Is-solidarjetà hija li nofru l-flus u nibnu l-kampijiet jew li nqasmu l-immigranti li jaslu fl-Ewropa Hija ħaġa ħażina nqogħdu nitkellmu fuq migranti illegali u refuġjati n-nies ma jistgħux ikunu illegali u l ġliet u l gwerra li huma illegali. Allura kemm irġiel nisa u tfal għad iridu jmutu qabel ma nagħmlu xi ħaġa. Grazzi. Ħadd ħames kelliema ta' HDI Skużawni għal dawk li baqgħu hawnhekk biex bittama li jitkellmu issa innat il-kelma lura l-Kummissarju biex jirrispondi għad-diskussjoni li kellna. Jekk jogħġbok. Iva, sinjura, kont waħda fost l-ewlenin, imma skużawni Frankament, kieku kienet din id-deċiżjoni tiegħi dibattu daqshekk serju e, kont nagħti lil kulħadd. Imma jien għandi n-nies fuqi. Grazzi, Kummissarju Avramopoulos. Grazzi, Simra Ċe. Eżis kollegi, nix nesprimi ringrazzjamenti tiegħi għal dan id-dibattitu f'waqtu nixtieq li ma kenniex bżonnu, imma sfortunatament għandna bżonnu kifet. U kif ħafna minnkom saħqu waqt dan id-dibattitu. Din hija l-aħħar opportunità l-Ewropa. Aħna ħanamlu l sforzi tagħna kollha. Il-Kummissjoni u jien personalment ħanibqgħu impenjati 100% biex komplu naħdmu flimkien magħkom u mal-Kunsill biex naslu għal dan l-għan importanti ħafna ir-riforma tas sistema Ewropea tal ażil sistema komuni tal ażil U nirringrazzjakom għal dan l-appoġġ ċar u qawwi. Nissuktaw naħmu flimkien intensivament biex naslu biex waslu il-vapur fil-port u biex nwieġbu biex nwieġeb għal eh, membru tal-Parlament li tkellem fil-proposti tagħna kollha huma indispensabbli. Ħadd nota tar-rimarki tagħkom u naf u nirrispetta s-sensittività ma' minnaħa tagħna. Hekk narawhom l-affarijiet il-pakkett kollu kemm hu u l-politika li aħna rridu nadottaw. M'għandniex ninsew illi fis-settur tal-migrazzjoni l-azzjonijiet kollha tagħna huma marbutin bejniethom u l-biċċiet kollha irridu jidħlu flimkien. Li aħna nikkompletaw ir-riforma tal għażiet tal-Unjoni Ewropea hija indispensabbli kif għedt biex aħna nikkontrollaw il-migrazzjoni biex anka nwaqfu il-movement eh, sekundarju dak u anka l-applikazzjoni tal-azil li jsiru kull ġimma mal-Ewropa kollha. Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi huma importanti u ħafna mhux biex nwaqfu l-migrazzjoni lejn l-Ewropa, imma biex neliminaw ukoll għal darba l dejjem in-negozji daqshekk bla qalb tat traffikanti tal-bnedmin. Sħobija u kooperazzjoni mtejba mal-pajjiżi eh, Afrikani huwa fil-qalba tax-xogħol tagħna. Il-Trust Fund ta' Emerġenza tal-Afrika hija importanti hawnhekk. Essenzjali wkoll biex nassiguraw illi stati fil-kosta tal-Mediterran ikunu kapaċi u lesti li jkunu konformi mal obbligi tagħhom taħt liġi internazzjonali fuq is-search and rescue. Element kruċjali allura huwa x-xogħol tagħna mal-pajjiżi tal-oriġini anke dan l-Unjoni Ewropea. Il-ħin kollu. Fl-aħħar m'hawnx l-inqas għandna bżonn nissoktaw l-azzjonijiet tagħna biex insaħħu nixprunaw u niġġestixxu aħjar il-frontieri komuni tagħna fuq inaħta barra. Għandna 10,000 gwardji ippjanati. Daku li l-istati membri talbuna u aħna tajnijom. U għal din ir-raġuni aħna għandna bżonn navvanzaw dawk il-proposti li fuqhom aħna kważi lesti jew lesti. Eżis kollegi, aħna rridu nkunu lesti għall futur Futur ma tistax tipprevedih. Dan huwa fl-interess ta' kulħadd. Sempliċiment ma nistawx iżjed neffordjaw illi kolna soluzzjoni ta' tħok tal mument diżorganizzati. Issa wasal iż-żmien illi mill-azzjoni mill-kliem niġu għall-azzjoni. F'din is-sena eh, eh, elettorali jrid nagħti dal-messaġġ li aħna nkunu ġudikati fuq dak li aħna jirnexxina nagħtu l ċittadinanza tagħna. Iċ-ċittadini tagħna jistennew ħafna minna u jistriħu u jiserħu fuqna Nispera li jkollna dibattiti differenti delwaqt. Allura hija nimxu l-qudiem u nħallu u dan u l-antana u dan u l-patrimonju b'saħħtu importanti tal-Ewropew. Grazzi ħafna, grazzi lilek, Kummissarju. Issa nagħti l-kelma lis segretarju tal-Istat, is-Sinjura Ċott, fisem il-Kunsil. Grazzi, Sinjura. Onorevoli membri, Sinjuri, Is-sitwazzjoni li qed nirreferu għaliha hija sfortunata iva. Il-President seda taħdem mal-Kummissjoni u mal-Istati Membri biex insibu arranġament li jassigura predittabilità skont il-liġi internazzjonali marittimu f'dak li għandu x'jaqsam ma' diżembark u li jagħmilha possibbli biex kien hemm sistema e, tajba u prattika għall-ażil Fl-elf is-sena l-oħra l-Kunsill Ewropew stieden il-Kunsill biex is xogħol għabbażi tal-konklużjonijiet preċedenti tiegħu jiġifieri għandi kwota biex insibu konsens fuq ir regolament ta' Dublin biex nirreformawh għabbażi ta' bilanċ ta' responsabilità u solidarjetà u nikkonsidraw in-bnedmin li jiġu dizembarkati wara search and rescue intem il-kwotazzjoni u allura aħna għanmexxu l-xogħol tagħna il-qoddim fuq il-bażi ta' dan. Fuq diversi presidenti saru tentattivi b'saħħithom ħafna biex insibu soluzzjoni aċċettabbli għal kulħadd, kunċetti differenti ġew ittestjati imma ma kienx possibbli li naqblu fuq kompromess Kif li ġie spjegat, ħareġ ċar li ftejimiet idu jiskunu skont l-aspetti diversi ta' approċċ komprensiv u dan huwa dinja triq li għandna bħala presidenza kif qed qabel aħna qegħdin naħdmu għatiħ biex insibu arranġament li jġib flimkien, li jġib prediktabilità skont il-liġi internazzjonali marittima dwar id-dizembark u sistema effiċjenti ta' ritorn u għażilu. Jiena kuntenta bis-soluzzjoni li nstabiu li instabet eh, il-ġimgħa l-oħra fuq dawk iż-żewġ vapuri tal-NGOs flimkien mal-Kummissjoni u l-Stati membri. Huwa ta' importanza enormi li dawn l-affejt isiru ta' malajr għalla volja anka jekk permezz ta' sitwazzjoni eh, temporanja Ah, l-Ewropa u l-migranti ma omx, ma ħaqniex illi l-affarijiet jibqgħu għaddejjin bla soluzzjoni. Iridu nkomplu bir-riforma tas sistema komuni għall-azil li ġib magħha soluzzjoni permanenti fl-indirizzar ta' situazzjoni bħal dan fil-futur. Jiena nibqa fiduċjuża illi grazzi għall isforzi kollha ta' kulħadd nistgħu nagħmlu pass importanti ħafna l qudiem biex nirrispettaw dalan. Għal darbohra grazzi ħafna. Grazzi signora, grazzi kollegi għal lajna ta'kom tul dan id-dibattitu, id-dibattitu issa insab maluq. Mela lura s-seduta. L-ordine del giorno reca Mela, fuq l-agenda issa għanna l-analizi tal- Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill għandna wkoll mhux se jkollna blue cards. Prima di dare la parola. Manati il-kelma l-sur del-kanċellier Sebastian Kurz, nixin ringrazzja lill presidenza Awstrijaka għall kollaborazzjoni fattibbli mal-Parlament Ewropew Grazzi wkoll l-eks presidenza Awstrijaka għall-istedina tal-Parlament biex ikunu fostna. Anki għal konferenza li saret ukoll mal-Afrika Libja inqalqet il-presidenza tagħhom Anke l-President il-Gvern Awstrijak tal-preżenza tagħhom fis-seduti ta' dal-Parlament kif hawnhekk kif ukoll Brussell. Issa nagħti l-kelma lill-Kanċellier Kurz. Sehr geehrter Herr President des Parlaments. President. President tal-Parlament u President tal-Kommissjoni, mexxejja tal-gruppi politiċi, sinjuri membri tal-Parlament Ewropew, jiena verament kuntent li ninsapaw għal darboħra bħala mistiden tagħhom fil-Parlament Ewropew biex nirrapporta lura fuq l-eżitu u s-suċċessi tal-Presidenza Awstrijaka issa aħna kellna sitt xhur biżla ħafna ta' xogħol e, skeda e, sħiħa imma l-iktar importanti kooperazzjoni tajba ħafna mal-Parlament Ewropew. U sa mill-bidu nixtieq nirringrazzja lilkom il-koll għal l-ambjent ta' kooperazzjoni tajjeb ħafna bejn Kummissjoni, Kunsill u Parlament fid-daw l-aħħar sitt xhur tal-Presidenza tagħna. Matul il-Presidenza tagħna tal-Kunsill aħna kena kooperazzjoni wiesa ħafna mal-Parlament Ewropew u nixtieq nirringrazzja ħafna li xuħut minn membri parlamentari msemmijin li appoġġjawna hawnhekk u rappresentawna hawnhekk waqt il-plenari u dawk parzjali fi, fi Brussell kellna 161 sessjoni ta' trialogu u kellna wkoll 53 ftejim li ħarġu minn dawk it-trialogi. Allura, grazzi ta' dawk l-isforzi minna ta' tliet istituzzjonijiet partikolarment peress li kulħadd qasam fix-xewqa li Kollna kompromessi. Nirringrazzjaw koll l-ambasċatur tagħna fi Brussell, it-teams fi Brussell u l-personal tagħna fi Vienna, anke l-membri tal-Presidenza għax-xogħol tagħhom. Konna membri ta' tim. Anke nirringrazzja t-trio li konna fih. Kif ukoll ir-Rumanija fil presidenza tagħhom għal u nishtuqlom kon suċċess għas-sitxur bizla li ħajkollhom. Jiena kontaw fl-ulju ta' sena l-oħra. U f'dik l-okkażjoni jiena kontet illi m'għandniex nieħdu for granted l-Unjoni Ewropea, ma kull jum li għaddi għandna nagħmlu l-Unjoni Ewropea post aħjar, istituzzjoni aħjar. Issa, kena dibattiti diffiċli ħafna u dejjem zammejt l-idea illi jem ferm iżjed li jaqadna minn dak li ma jaqadnix u jifridna u dak kien il-kas fil-fatt. Meta l-Unjoni Ewropea tirrepeti tiġi e, e, fi skontru e, mal-fatt li s-suturi huma pjuttost komplikati u xi kultant tħoss li t-triq il-qoddim hija impossibbli. Imma fl-ħat tal-ġurnata inti tinduna illi tantem affarijiet illi għandhom isiru m'għandekx alternattiva ħlief illi terfa l-kmiem u taħdem fl-imkien u tipprova taħdem għal kompromess. U dan u preċizament li provajna namlu fis suċur li għamilna u uh, wasalna l-atta kompromessi u nittama di permezza da xogħol konna f'pożizzjoni li jmexxu l-Unjoni Ewropea fit-triq it-tajba f'ħafna każijiet. Fi stanzi joħrab imma f'affarijiet ta' dimensjoni hemm kwistjonijiet oħra quddiemna. Ħan nibda bil-Brexit. Meta tkellimt fuq affludju magħkom, aħna ġejna mitluba biex nagħmlu l-almu tagħna biex nippreservaw l-għaqda tas-27 stati membru u Eh, il-ingrazzjament tiegħi u għal il-President tal-Kommissjoni u lil Michel Michel Barnier għall isforzi kbir kbir tagħhom għax kienu fil-fatt ta' suċċess irnexxinna nippreservaw u nżommu l-għaqda tas-27 l-oħra. U żomna e, sħiħ mal-negozjati mar-Renju Unit, għana negozjajna fuq Eh, ftehim l ħruġ bilanċjat ħafna u l-problem li għaddim bħalissa mu mażgur xej li għandhom xjaqsmu manna ħatana. U issa rridu naraw il-lejla fil-Parlament tar Unit x'ħajjiġri. U għavolja ġimatu xur li ġejjin ħajkunu daqxej ta' maltemp u importanti li nissuktaw li nkunu għannuna li naħdmu fl-imkien it-tlet istituzzjonijiet u wara l-presidenza tagħna nista' nassigurakom li ħanamlu l-almu tagħna min-naħa tal-Awstrija li nżommu dan. Aħna ffukajna fuq tliet parjutajiet. L-ewwel, sigurtà l-ġlieda kontra migrazzjoni illegali, t-tieni prosperità u kompetitività u t-tielet il-pajjiżi viċini għax jekk aħna nixtiequ niggarantixxu sigurtà fl-Ewropa, allura aħna rridu nissieltu għal stabilità fil-pajjiżi ta' viċini tagħna. Mela, fuq l-ewwel punt, fuq politika ta' migrazzjoni, minkejja l-imblokk li aħna faċċajna fuq id-distribuzzjoni, aħna nexxilna naslu ma ftejjini ma' pajjiżi terzi, partikolarment ma' l-Eġittu imma ma' oħrajn ukoll u provajna nassiguraw li mhux il-bastimenti Ewropej biss li li u operazzjonijiet ta' gwarda tal-kosta imma iko għanna e, e, e, vapuri minnaħa tal-Eġittu minnaħa tal-Libja illi għedin jaħtmu għal gwardja tal-kosta u jieħdu l-innies lura dan ifisser li b'mod ġenerali aħna għandna 95% inqas nies li jidħlu fl-Ewropa minn l-2015 pereżempju. U l-appoġġ mhux biss irriżulta f'numru iktar baxx ta' nies li jaslu imma nkamwiet fil-Mediterran. Iġifiri, E, ċertu kurituri mal inal u fil-fatt u anka f'daw l-axħar xhur ma kellna l-ebda waslit minn dik ir-rotta. Nistgħu naslu ftehim fost il-Ministri ta' interni biex insaħħu il-mandat ta' Frontex biex bekk Frontex jkollu rwola jar iktar sustanzjali meta niġu għal żidiet fi personal għal darboħra għanna nappoġġjaw il-proposti tal-Komissjoni ħankomplu namlu dan fil-futur imma jina nistieden lilkom il-koll biex titkellmu mal-kapijiet ta' gvernijiet tagħkom għax hemmhekk hemm għatem xi ftit li għandhom bżonn persważjoni. Issa meta niġu għal problema ta' distribuzzjoni li għandna bżonn issa huwa proposta friska. U jina naħseb illi din dan huwa dover ta' solidarjetà u nixtieq nirringrazzja l kummissjoni għal appoġġ kollu għal proposti tagħna issa l-kapitlu li jmiss prosperità u kompetittività. Żvilupp sostenibbli, żieda fil-prosperità tagħna. Aħna sħaqna fuq it-titjib sostenibbli ta' suq uniku u jiena kuntent ħafna il-lat ta' proposti suq digitali waħdini ġie e, kompletat meta niġu għat ċibersikurtà pereżempju li minn dak impatt ukoll kien hemm impatt fuq il-ġestjoni ġusta tal-internet u jiena naħseb illi aħna konna f'pożizzjoni wkoll illi ndawru l-affarijiet fil-Kunsil għax kien hemm matt ta' deċiżjonijiet importanti li kienu neqsin u tlabna lilkom u oħrajn biex tippruvaw u ddawru dawk il-pajjiż fl-opinjoni tagħhom li għadhom xettiċi f'dan id-dawl. Issa xi ħaġa li hija eh, rib ħafna l-qalb Awstrijaka hija sostenibilità u din ir-raġuni aħna ħirqana ħafna li naqsu emissjonijiet ta' CO2 anke speċjalment fuq vetturi kbar u mal-parlament aħna wettaqna trialogu ta' suċċess kbir issa aħna wkoll qegħdin nifittxu projbizzjoni fuq ċeti karċitoġeni u dawn huma passi oħrajn il qudiem li nixtieq insemmi f'dal kuntest Issa biex aħna jkollna Ewropa b'saħħitha waħda li tkun ġeneralment kompetittiva lura għandna bżonn baġit modern. Issa jiena nista' ngħid illi hemm negozjati fuq l-MMF xi ħaġa li kont sa mill-bidu eh, xettiku ma kien possibbli li jkollna ċerti suċċessi hemmhekk. U ovvjament aħna żammejna l-pass eh, bi pressjoni mill-Kummissjoni u huma kellhom raġuni jgħidu li fil-fatt sar progress hemmhekk. Sar iktar progress milli jiena stennejt mill fil-bidu. U nexxina jkollna negozjati negozjat li temmejna sa Diċembru u jiena kontent qed nisma' li fl-istess spirtu ħajkomplu negozjati. U t-tielet priorità kienet illi fuq il-politika tal-viċinat. bħal Awstrijak jiena grat ħafna illi l-Balkani tal-Punent issa saru ċentrali għall-attenzjoni tal-Ewropa. U importanti li aħna jkollna stati importanti fil-Balkani tal-Punent kien importanti li għandna nsolvu l-problema tal-isem eżempju tal-Maċedonja kif ukoll il-problema bejn is-Serbja u l-Montenegro naħseb dawn huma passi l qudiem u messaġġ sinjal importanti fil-perspettiva Ewropea tar-reġjuni grat ħafna li żewġ presidenzi preċedenti partikolarment il-Bulgarija li xprunat din l-idea ta' iktar attenzjoni fuq il-Balkani tal-Punent. President Tajani, nirgazza lilek għall kollaborazzjoni tiegħek għal forum li għamilna fi Vienna fuq l-Unjoni Afrikana ma l-Unjoni Afrikana biex niprovaw natu iktar attenzjoni għall iżviluppi ekonomiċi fl-Afrika biex nipromuovu żvilupp sostenibbli. Mhux sempliciment irridu nippermettu iċ-Ċiniżi biex ikunu l-aħjar eh, U l-aħjar ide l-iktar eh, ħaġa faċli huwa nħallu kollox fidej ċiniżi. Allura aħna nirgazzaw dak kollha li jagħmlu possibbli dan il-forum fl-aħħar u importanti għalija personalment illi nindirizza kwistjoni li hija kruċjali għalina bħala Repubblika ta' Awstrija, ġifri iġlieda kontra l-antisemitiżmu u l-antizjonizmu. F'Novembru li għadda fi Vjenna kellna l-ewwel konferenza fuq is-suġġett u stidinna membri kollha tal-komunitajiet e, e, e, tal-lut fil-Ewropa u preparajna triq għal qudiem għall attivitajiet grazzi lill istituzzjonijiet l-oħra għall appoġġ tagħhom naħseb huwa importanti dan għax għana situazzjoni li fija il-lut ma jħossuhomx siguri f'ċerti pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Uridu nirrikonoxxu dan, imma dan mhux biss, imma għandna bżonn niffaċċjaw il-barri naqbduh minn qrunu. Għal darbohra nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni, partikolarment il-President Juncker, kif ukoll il-Parlament Ewropew, partikolarment il-President Tajani, kif ukoll il-kapijiet kollha tal-gvernijiet u stati għal kooperazzjoni pożittiva tul is-suċċur tal-preżenza tagħna. Aħna kien dover tagħna li nsaħħu l-Unjoni Ewropea dejjem iżjed u noħorġu b'kompromissi fuq kwistjoni tiħar u jiena naħseb li dan irnexxina nagħmluh sa ċertu punt kellna suċċess u bħala Awstrija ħankomplu nagħmlu l-almu tagħna biex nirrinfurzaw u nixprunaw lill-Unjoni Ewropea. U naf li elezzjonijiet qegħdin wara l-bib u allura nixtieq kull suċċess lil dawk l-MPs kollha li ħajġu joħorġu għall-elezzjoni għall elezzjonijiet f'Mejju u inħoss li jkun hemm dibattitu oġġettiv ħafna fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea waqt il-kampanja elettorali xi ħaġa verament għandna bżonna nittama dejjem li dak id-dibattitu jitmexxa b'mod rispettuż. Din hija xi ħaġa li benefika eh, minnu l l-Unjoni Ewropea u l-istati kollha tal- tal-Unjoni. Għal darbohra, grazzi għall l-isforzi kollha tagħkom kollaborazzjoni tagħkom tul is-suċċur tagħna fil-Presidenza. Thank you, Chancellor, for your speech. Grazzi, kanċillir, għal eh, għad-diskors tijak imma wkoll għall-involviment tijak kontra il-sentiment antisemitiku. Grazzi ħafna, dam importanti ħafna għal-parlament, għal-libertà ta' reliġjon, grazzi għal-ħidma tijak. Mela, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, il-President Juncker. Sur President, Lodwa Tajba. Buongiorno. Signori, membri onorevoli. Kanċillier onorevoli, ministri, membri tal-gvern Awstrijaku, l-ambasċatur, li ħadem bla għeda għas-suċċess tal-presidenza Awstrijaka. Għal xejn qed nerġa' nirrepeti dak li diġà qal il-Kanċillier. Il-bilanċ tal-Presidenza eh, Awstrijaka hija xi ħaġa impressjonanti jekk inħarsu lejn iċ-ċifri lejn numru ta' ftehimiet li ntlaħqu bejn il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni, speċjalment 134 dokument u dossier ġew negozjati b'suċċess u ġew magħluqa. 73 negozjati mal-Parlament u 61 mal-Kummissjoni. Jien għandi ċertu esperjenza fil-budget su jiena nista' nqabbel dak li għamlet il-Presidenza Awstrijaka u nqabbel dan ma' oħrajn. li bażikament kellhom aktar aspirazzjonijiet u rrid ngħid li l-Presidenza Awstrijaka hija verament impressjonanti ħlifa ħaġa waħda. Jiena kieku xtaqt nara li l gvern tal-Awstrija jeleb dan il mument partikolari tal-patt tal-immigrazzjoni mal-ġnus Magħquda seta ġie appoġġatu u jiena naf, Sebastian naf li taf, għax inkellimtek dwar dan, verament nxtaqt li kieku l presidenza imxiet fid-direzzjoni t tajba minflok jibatu messaġġi negattivi. Iżda rridu ngħidu l verità u l-Awstrija mhuwiex l-unika pajjiż li rrifjuta dan il-pazz ta' immigrazzjoni. Jina ma nifhmux dan il-punt. Ma nistax nara kif din hija xi ħaġa li tista' sseħħ bl-eċċezzjoni ta' din id-djufija fil-presidenza tagħkom Bħala President tal-Kummissjoni Ewropea Mandi ebda oġġezzjoni għall Presidenza Awstrijaka għaliex jiena naħseb li kontra bil-kontra ta' ħafna aspettattivi jew impressjonijiet li forsi kien hemm din kienet presidenza li verament għenet lill-Unjoni Ewropea. U ċertament jiena nixtieq nara aktar presidenzi li jaħdmu b'mod daqshekk konsistenti u b'mod koerenti bħall presidenza tal-Awstrija. Irrid ngħid, jiena fil-fatt ħadd gost din il-presidenza, ħadd gost li aħna fil-Kummissjoni stajna inserħu fuq kemm kienet lesta u kemm kienet imħejjija din il-presidenza speċjalment fil-qasam ta' Brexit sabiex jiksbu l appoġġ tal-unanimità ta' 27 stat membru għax din ma kienx biċċa xogħol faċli. Anzi, bil-kontra dak li taħsbu, din mhix xi ħaġa li tiġri biss fil-Kunsill Ewropew imma anke fuq livelli individwali ta' esperti u l-Awstrija kienet ċara ħafna fl-approċċ tagħha u fil-politiki tagħha. U jiena nemmen li ta' min ifaħħara l-Awstrija. Jiena kuntent ħafna, sodisfatt ħafna Eh, nara li l-Presidenza eh, Awstrijaka u Sebastian diġà semma dan il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea fuq il- eh, namlu aktar siguri l-frontieri esterni din hija xi ħaġa ġiet appoġġjata mill-Presidenza tal-Awstrija. Il-proposti fuq frontieri esterni ġiet żviluppata abbażi tal-proposti li ġew preżentati mill-Presidenza tal-Awstrija. Għaliex aħna konna fil-fatt iddeċidejna li 10,000 gwardjan jiġu imħejjija imma l-presidenza tal-Awstrija ħasset li ma kienx l-approċċ tajjeb. Imma dak li jiena konkludejt huwa li l-Kummissjon, Presidenza tal-Kummissjoni u l-Presidenza tal-Awstrija kienu l-unika nies li kienu qed jappoġġaw dak li aħna xtaqna mill-bidu. Għalhekk il-Presidenza tal-Awstrija provat tippromovi din l-idea partikolari u żomma ħajja. Tistgħu taraw li għandi nara riħ, għalhekk forsi idea ta' eh, aħbar tajba għalikom, ma naħsibx li għandi l-leħen ħajservini għal ħafna żmien, ġbiri, niqaf nitkellem qabel eh, ħafna. Nixtieq ngħid li t talbiet li aħna ppreżentajna fil-qasam tal-protezzjoni tal-frontieri, diskutejna dan mal-presidenza, u jew iżomm ma dak li tgħid u żomm ma dak li ġie espress jew inkella tagħlaq ħalqek. U x'inhu l-każ jiena rrid ngħid li jiena grat ħafna lill presidenza tal-Awstrija talli appoġġjaw il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi u grazzi ieħor għax jiena naf li kellkom ċertu dubji speċjalment għal dak li huwa eh, l-impjiegi jiena niftakar Sebastian jiena kont kellimtek. kelli skambju ta' opinjonijiet miegħek fl-uffiċċju tiegħek ta' gvernu jiena tlabtek sabiex dan is-suġġett ikkunsidrah u tagħmel xi ħaġa fuq u naf li kellek riservi serji imma inti għamilt dak li tlabnik. U issa għandna awtorità fil-qasam tal-impjiegi wkoll għaliex hekk taħsbu dwar l-Ewropa meta jiena kont sempliċement trade unionista fil-passat. Jekk tipproteġi l-banek, trid tipproteġi anke l-impjegati. U l-presidenza Awstrijaka ċertament mxiet fid direzzjoni tajba fuq dan din il-kwistjoni fuq l-MFF u l-perspettivi finanzjarji l-Presidenza Awstrijaka rridu faħruha u rridu nirrikonoxxu l-ħidma tagħhom għaliex minkejja r riservi inizjali l-Presidenza tal-Awstrija irnexxiela tagħmel xi ħaġa li ma kinitx possibbli fil-passat. Il-politiki differenti li kienu taħt negozjati irnexxielkom timlew dak il-vojt li kien hemm f'dawn il-kaxxi. Għalhekk issa għandna bażi għan negozjati u din tagħmilha possibbli għal dawk li huma l-prospettivi finanzjarji biex nieħdu il-passi meħtieġa sabiex f'Ottubru, grazzi għall-għajnuna tal-Presidenza tal-Awstrija, ifissajna skadenza u nkunu nistgħu nikkonkludu dawn in-negozjati għalhekk minn dik il-perspettiva Nerġa' nfaħħar il-presidenza tagħkom għaliex jiena naf li din il-kwistjoni kollha tan-negozjati ta' dawn il-kaxxi differenti hija waħda komplessa ħafna imma dak li jiena xtaqt ngħid huwa li l-presidenza tal-Awstrija b'attenzjoni kbira ħadet il-partijiet differenti ta' dan il-puzzle sabiex fl-oqos loqsma differenti tal-MFF irnexxinna nagħmlu ċertu progress issa kell oħra ta' gratitudni tmur għall-istqarrija ċara kontra is-semitiżmu. Jiena ma ħsibx li din ħaterġa' sseħħ, imma iċ-ċittadini lut qed jibżaw jappoġġjaw ir-reliġjon tagħhom stess u l-Awstrija kellha kwistjoni partikolari fil-qasam tal-antisemitiżmu Għalhekk kien importanti l awstrija titkellem b'mod ċar fuq din il-kwistjoni. Jiena kont fi Vienna xi ftit xhur ilu u jiena żort il-komunità Ludija u jiena xtaqt nagħmilha ċara li fl-Ewropa m'hawnx post għal razziżmu, għal sentiment antisemitiku jew inkella l mibeda tal-barranin. Issa l-Prim Ministru tal-Awstrija tkellem fuq dan mod ċar u li għandna nirrifjutaw